li għatfali suspettati jew mixlija fi proċedimenti kriminali. Sinjura, natik il-mikrofonu. <clears throat> Grazie, Presidente. Commiss Grazie, President. Kommissarju Jurova, permettili biex nirringrazzja l-Kommissarji, l-Kommissjoni, il-Shadow Rapporters u l-Presidenza tal-Lussemburgu li taħtom saru negozjati l-approċ kostruttiv li sar matul dawn ix-xogħlijiet t sena sam meta mm, kelli l-mandat dwar il-minaħa tal-Komitat Libe dwar il-sujġet li għetni diskutu l-lum is-suġġett ix-xogħol li sar beda biex nagħtu um, ħajja um, lil dispożizzjoni li għall ewwel darba ser tqis il-proċess tal dawk taħt l-età fuq livell sovnazzjonali u tagħti ċertu garanzija għal dawk eh, taħt l-età involuti. Saru triologi differenti, spiss diffiċli u ħafna laqat tekniċi qabel ma wasalna għal ftehim definittiv li jiena nqis li huwa pożittiv ħafna u nispera li jkun hemm qbil f'din il-Kamra fir-rigward iktar minn miljun persuna taħt l-età sottopasta għal proċedimenti fl-Ewropa hemm differenti bejn is-sistemi ġuridiċi tal-Istati membri u kif jiġu dawn it-trattati dawn il-persuni taħt l-età. Direttiva fil-fatt għandha tneħħi dawn id differenti u tiddefinixxi u tindividwa id-drittijiet ta' dawn il-persuni permezz ta' grupp ta' regoli li jagħtu livell ta' garanziji. Per eżempju, irridu nporġu fil-qofol l-interess ta' persuni ta' tleta skont artiklu 24 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li ġa magħruf fil-qasam ċivili u amministrattiv li għall-ewwel darba ser jidħol fil-proċess. Inħoss il-valur miżju ta' direttiva jinsab fejn fil-, -fil proċess ta', ta persuni taħt li apparti eh, il-proċedimenti penali li nkolvolġu lil kulħadd inkludu wkoll li dawk ta' tleta li dejjem għandhom ikunu speċifiċi uh, speċifikament mamulin għalihom. Ħafna huma l-aspetti tal-proċediment li fuqhom tintervjeni din id-direttiva li għal-mħabba li m'għandix wisħin ma nistax nitkellem bis dwarhom. Artiklu 6 eh, jgħid li il-dawn il menuri għandhom jiġu assistiti minn avokat. Jiena nħoss li jiena sodisfatta mill-kompromess li jintlaq fit-test li jiddeskrivi b'mod bir-reqqa ħafna is-sitwazzjoni fejn il-preżenza ta' difensur hija obbligatorja biex tassikura li l-persuna taħt l-età ikolla l-assistenza teknika, applikazzjoni tajba tal-garanziji kollha li hemm u biex bekk tgħinu biex eh, fl-iżvolġiment ta' dan il-proċediment li jkun involut fih u koll ehm, possibilitajiet ta' deroga l-konsiderazzjoni ta' kemmu gravi il rejat eh, u l-miżuri li jistaw jittieħdu, eh, id-direttiva titlob li l-istati biex tati garanzija tal-prezenza tal-defensur sa mill-bidunet tal-indaġni u mod partikolari meta l-persuna taħt l-età tiġi interrogata mill-pulizija ma jiġi u anka meta u jitjed ma jibqax liberu. Il-persuna ta' tleta u kol tiġi mejuna minn persuni kwalifikati u dawn ikunu għab beneficju ta' din ta' din il-persuna ta' tleta skont miżuri u skont is-sentenza. Xejn enfasizza wkoll l-importanza tal-formazzjoni tal-dawk kollha li qed jkunu involuti fil-proċediment, per eżempju l-pulizija, il-maġistrati u difensuri u għam niżel fid-direttiva li dawn ikollhom aċċess għal taħriġ partikolari biex bekk ikunu jistgħu jassikuraw l-aħjar interess tal-persuna taħt l Umbat skont il-bżonnijiet tal-persuna ta' l u ehm, iż-żamma u l-ħabs eh, tiġi konsidrata reqqa bħala estrema razzjo. U fejn ikun inevitabli li uh, il-persuna eh, ma titpoġġix il-ħabs dejjem irid ikun hemm riedukazzjoni eh, għal uh, dawn il-persuni għall-ewwel darba din it-tip ta' direttiva qed tqis il-prinċipju ta' detenzjoni differenti għal persuna ta' tleta. Jiena nħoss din direttiva sejra fid-direzzjoni tajba biex ikun hemm uh, mudell komuni għal proċess tal-persuni ta' tleta u bekk ikun hemm ġustizzja li hija tajba biżejjed tal-persuni ta' tleta. madam president honourable members ladies and gentlemen President, membri onorevoli, intom se votaw fuq it-test tad direttiva fuq is-salvagwardji proċedurali ta' tfal suspettati jew inkella mhix li hija proċedimenti kriminali din id-direttiva hija importanti ħafna għall-istati drittijiet speċifiċi li tfal involuti fl-Unjoni Ewropea u tagħti eh, protezzjoni ġenerali fl-istadji kollha ta' dawn il-proċedimenti. It-tfal mod partikolari huma vulnerabbli fil-proċedimenti um, kriminali minħabba li huma żgħar huma maturi madwar miljun persuna taħt l-età fl-Unjoni Ewropea u huma stimati li jitlu f'kuntatt mal-Pulizija u Ġudikatura kull sena huma għandhom bżonn għal dastant l-iktar protezzjoni għolja possibbli din id-direttiva hija pass importanti l qudiem fil-ħolqien ta' Għazam ta' ġustizja fl-Unjoni Ewropea l-lum, l-lum għaw differenzi gbar fil-livell ta' protezzjoni fl-Unjoni Ewropea ta' applikabli għal persuni ta' atleta f'proċedimenti um, ehm, kriminali. F'ċertu każijiet il-livell tal-protezzjoni mhijiex tajba biżejjed meta mqabla mal l-istandards internazzjonali rikonoxxuti id-direttiva la darba adottata ser is-saħħa ħafna il-salvagwardja tfal meta dawn ikunu qegħdin jiġu affrontati bil ġustizja kriminali fl-Unjoni Ewropea U koll id-direttiva se tikkontribwixxi għall iżvilupp għal modell effettiv ta' ġustizzja ġovanili. Ir-regoli l-ġodda ser jassiguraw li jkunaw id-drittijiet ta' proċedimenti ġusti għat-tfal u ser jipprevenu wkoll it-tfal milli jerġgħu jagħmlu l-istess reħat u ser tinkludi wkoll integrazzjoni soċjali għal-jom. Jena nixtieq nifraħ u nirringrazzja l-rapporter is-Sinjura Ċiniċi għax-xogħol eċċellenti tagħha u dedikazzjoni personali fuq dan il fajn li irnexxielu jilħaq ftehim fuq din id-direttiva wara ħafna negozjati twalu diffiċli, grazzi. Ir-riżultat tan negozjati huwa wieħed bilanċat ħafna li jinkludi l-prinċipju li hemm f'artiklu 24 ta' ċarta ta' drittijiet fundamentali l-aħjar interess ta' tfal li għandhom ikkun il-ewwel konsiderazzjoni. U kol persuni ta' tleta ser jibbenefikaw minn assistenza ta' avukat f'każijiet serji u komplikati kull darba, kull darba li jkunu qegħdin jiġu miżmumma. E, teħid tal-libertà ma tistax ġimpostek il-tifel jew tifla ma jkunux qed jiġu assistiti minn avokat. It-tfal ukoll ser jiġu jibbenefikaw minn salvagwardji oħrajn bħal pereżempju assistenza mill-ġenituri tagħhom jew persuni oħra adattati huma ser ikollhom ukoll id-dritt tal-protezzjoni tal-privatezza fosthom ukoll il-possibilità li kollhom smieħ tal-qorti li jsiru minar il-pubbliku, minar il-preżenza tal-pubbliku. il pubbliku minar il preżenza tal pubbliku il tal pubbliku U kol it-tfal ser ikollhom id-dritt għal assessjar individwali biex jassikuraw li drittijiet eh, bżonijiet speċifiċi tagħhom dwar protezzjoni, edukazzjoni, integrazzjoni soċjali jittieħdu in konsiderazzjoni bisħieħ. Fl-aħħar il-Kummissjoni wkoll hija sodisfatta ħafna li t-test li qed iqis li persuni taħt l-età għandhom jinżammu eh, mod separat eh, mill-adulti fil-kustodja tal-pulizija jew inkella fiż-żamma qabel il-proċess fil-qorti sakemm dan ma jkunx l-aħjar interess tat tifel jew tifla. Id-direttiva se tagħti ehm, sinjal ċar ħafna li l-Unjoni Ewropea tħoss li tfal huma ferm importanti li iktar persuni vulnerabli involuti fil-proċedimenti kriminali u għal dastant inħeġġitkom biex tivvutaw favur ta' din id-direttiva. Grazzi. Merci, madame. Nous allons Melissa, se nibdew bil-kellima għal-nom tal-gruppi surċaki għal-PPE minuta u nofs. Kisanem għannu kassoin, għaxu xorban gratu Grazie, President. Nifra lil Signora Cinici, għaxħal taħħa. Fizem il pepe jena grat li aħna minna direttiva li għacċettabli kemm għal-Parlament kif ukoll għall-Istati membri. Kien importanti ħafna li konna direttiva li, li tista' tiġi trasposta. Għanna sabir nixxilna namlu dan u għada ser nkunu nistgħu nivvutaw għal test li jippermetti salvagwardji tajbin għal um, tfal suspettati jew mixlija. U importanti li konna din il-parti tal-leġizlazzjoni li tista' tiġi verifikata. Punt importanti ħafna kritiku kien id-dritt għal avukat. Bħala prinċipju ġenerali, u għacċettabli li kull um, tifel jew tifla jkollu assistenza ta' avukat u ma jkunux qed jifmux qed jiġri. Ħafna nqas mill-adulti hemm sitwazzjonijiet f'idha ma jkunx prattiku u għandaqstant ukoll jista' jikkastiga l-itfal jekk inti tosserva mod riġidu id-dritt dan id-dritt. U importanti li sentenzi tal-ħabs jiena taw biss fl-aħħar każ bħala l-aħħar possibilità u għal periodu qasir biss. It-tfal għandhom jinżamew f'ħabs separat mill-adulti. Eh, dan jista' jagħmel stigma fuq it-tfal u jista' jagħmel sara fir-reintegrazzjoni tagħhom fis-soċjetà u fil-futur tagħhom għal daqstant irid noqogħdu attenti ħafna fl-implementazzjoni ta' dan. Jena naħseb li din id-direttiva tassikura dawn l-anijiet. Sur Lopez Aguilar għal Soċjalisti Demokratiċi minuta u nofs. Illum f'din il-plenarja tal-Parlament Ewropew qegħdin nitkellmu għal ftehim wara l-ewwel qari fuq suġġett importanti ħafna inkluż fil-pakket ta' garanzi proċedurali. Imma qed nitkellmu dwar grupp ta' persuni li huma vulnerabbli ħafna, 12% tal-persuni li huma suspettati jew mixlija jew inkellem resqa qudiem il-qorti dawn il-minorenni u għalhekk jistoqilhom l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew din il dan it-tisħiħ eh, tal-drittijiet tagħhom jippermetti li kollom trattament individualizzat u il, il, anke il-parteċipazzjoni ta' persuni li kunu li kollom il-kustodja il ta' dawn iż-żar. Aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa tajba il-tisħiħ tal-garanzija pereżempju tal-eżami tal, eh, min tabib għal dawn il-persuni suspettati jew mixlija u b'dan li qed nagħmlu llum qegħdin nikkompletaw dan il-pakket ta' garanziji proċedurali li huwa pass importanti għal bażi eh, legali tal-artiklu 82 u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea qed tajt li f'dan il-dritt irridu eh, namlu da kollu li rridu namlu f'mod proporzjonali u jekk ikun hemm bżonn u kull għatta autorità li persuna jkollha fuq persuna oħra titkun essenzjali jew inkella tkun għat ta' tiranija. Grazzi ħafna issa għal grupp ta' l-ossija Rissur Ġambaski minuta. Grazzi President, Komissarju, kollegi, jena nishtiq nifra l-Sinjura Kiniġi u l-shadow rapporters kollha li ħadmu fuq dan is-suġġett, is-suġġett huwa importanti ħafna għaliex fl-Unjoni Ewropea hemm ħafna differenzi fil-mod ta' kif id-drittijiet ta' tfal huma protetti. Madwar miljun tifel u tifla kull sena jiġu f'kuntatt ma' ma' proċedimenti fil-qorti uh, ġavanil, u għalda stant huwa importanti li nipproteġu għam dawn huma l-iktar vulnerabli fis soċjetà tagħna u dawn għandhom bżonn ta' protezzjoni. Irridu nistudjaw tajjeb ħafna il- ehm, lakuni legali u jkollna standards Ewropej biex negarantixxu drittijiet ta' tfal fl-Unjoni Ewropea u għal stant jiena grat hemm miżuri għat-tfal li huma suspettati jew mixlija proċedimenti kriminali biex bekk nagħmlu kondizjonijiet aħjar għal Issa għal żewġ minuti. Signora Chris Beck. Signor President, Komissarju, kollegi, moment meta demokrazija u l-istat ta' dritt din eh, ibatu xiftit huwa importanti illi aħna wasanna għal dan il-bil fuq din id-direttiva iktar u iktar li din hija direttiva illi hija konsagrata għal ċittadini Ewropej l-aktar vulnerabbli ġifieri il-minorenni ma ninsewx illi eh, illi it-tfal huma l-adulti ta' għada huma l-ġejjieni tagħna u li aħna ninkluduhom f'test bħala priorità hija xi ħaġa illi eh, tik pjaċir irridu naħdmu biex inħarsu il-ġejjieni tagħna f'dawn it-tfal. Jiena nilqa' ix-xogħol il-determinazzjoni id determinazzjoni il illi eh, bihom ħadmet Katerina Ċinici għal dawn ix-xhur twal rrid tassew nirringrazzja tal-li irnexila eh, tilħaq dan il-ftajim bejnietna l-koll li t-garantixxi dawn id-drittijiet proċedurali li huma tant essenzjali essenzjali għalix minkejja il-prinċipju fondamentali fl-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali, il-ġustizja miex dejjem adattata għat-tfal u iż-żaza, mux se noqgħod nirrepeti l-ambjent psikoloġiku ta' Eh, minorenni ġo orti per eżempju għalek u importanti li dan it-test jissemmi il-fat li dawn ikollhom garanziji addizzjonali li l-ġustizja tkun adattata għall-età tagħhom il-bżonijiet tagħhom il-ġustizja li eh, tijom id-dinjità li tkun ġustizja aċċessibbli u affidabbli u direttiva eh, timponi dawn tatijom id dritti li jkunu informati, li kollem evalwazzjoni personalizzata u anki l-assistenza ta' avukat u anki il-tfittxija ta' alternativi oħrajn għad detenzjoni. Issa għal irridu irridu u koll nigarantixxu l-għajnuna ġurisdizzjonali. Signora Lambert Minut. Thank you, President. Grazie, President. Jino kol nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal din direttiva tal-li zammet eh, pozizjoni ċara u b'saħħitha fin negozjati Naħseb li issa ksibna xi ħaġa fejn id-deregi huma limitati huma biss f'każ f'każ u tnasser xiftit mill-flessibilità li l-Konsil talab xiftit spiss wis. Kif qalu nies oħrajn parti importanti ħafna ta' dan il-pakket ah, hawnhekk sibna ah, ċertu tip ta' konverġenza. Spiss li kbar parti diffiċli hija ah, kienet dwar l-aċċess għall-avukat. Il-grupp tiegħi għadu mħasseb xi ftit dwar it-test ta' proporzjonalità f'artiklu 6-6 iżda ah, u aħna fil-fatt imħasbin dwar kif din ser tiġi applikata fil-liġi nazzjonali trasposizzjoni u fil-prattika. Aħna nemmnu li din id-direttiva hija instrument leġislattiv tajjeb li ser tajjeb id-drittijiet ta' tfal fl-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi għal grupp tal-EFDD Sur Batten. United Kingdom will not... Ir-Renju Unit mhux ser din il- proposta ta' leġizlazzjoni għal żewġ raġunijiet. Waħda għandna opt-out u t-tieni ħaġa għaliex aħna għandna dawn is-salvagwardji diġà taħt il-liġi tagħna. Huwa xokkanti li xtati membri m'għandhomx dawn is-salvagwardji bażiċi fis-sistemi legali tagħhom, pereżempju id-dritt li tkun preżenti fil-proċediment tiegħek stess, id-dritt għal reprezentazzjoni legali u eh, li kollhom separazzjoni u id-dritt li ikunu ehm, ikun hemm ġenitur magħhom. Is-sistemi sistemi legali tal-istati membri li għandhom din in-nuqqas ta' protezzjonijiet bażiċi kif dawn jistgħu jiġu meqjusa indaqs ma' dawk sistemi legali li fil-fatt għandhom dawn il-protezzjonijiet. Però iva huma għaliex e, e, e, miktub li s-sistemi legali tal-istati membri kollha huma ndaqs. Però dan mhuwiex minnu. Imma minkejja li mhux minnu huwa tajjeb li l-Unjoni Ewropea qed tadotta uħut mis-sistemi Ingliżi li ġaġaw it-testjati u ma tajbin. Is-sur li preton Grazzi, Signora President. Jena għanħos li ġustizja penali hija kompetenza tal-Istati membri għalhekk jiena ma naqbilx ma din il-proposta direttiva li trid toħloq garanziji Ewropej favur it-tfal illi ikunu suspettati jew mixlija. L-Unjoni Ewropea ma tistax toffri garanziji ċari fl-artiklu 6 il-proposta ta' direttiva tirrikonoxxi pereżempju li t-tfal li kollhom id-dritt tal-avukat imma eh, li possibilità li ma jenatawx avukat meta eh, ma, dan ma jkunx proporzjonali ma' situazzjoni. Mbagħad fl-artiklu 12 ikollhom qed jenataw id-drat illi jinżammu arrestati separatament mill-adulti mil imma dana jista' ma jsirx meta ma jkunx prattiku illi dan jinżammu b'dan il-mod. L-Unjoni Ewropea diġà ħolqot l-agrikoltura Franċiża, il-frontieri b'dak li qed naraw jiġri f'Kalle. Issa mela jekk joġobkom tindaħlux fil-ġustizzja penali ta' tagħna li miexja jassema m'għandniex bżonn il-medjokrità tal garanzija li qed tipproponu llum. Madame Morvay, donc nous allons passer directement Madame Metzola pour 1 minute 30. Grazzi ħafna, senżom dan id-diskors fil-qasir, e kif qalu l-kollegi dan ma kienx proċess faċli, imma wara ħafna laqat u negozjati ibsa huwa tajjeb li wasalna sawnek Għanna bżonn din id-direttiva b'miżuri ta' ħarsien għal tfal li jkunu akkużati jew suspettati li wet u reat dan hu każ sensittiv ħafna u rridu nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex inħarsu proprju lit tfal fis-soċjetajiet tagħna. f'dan is-sens jiena nilqa dritt tal-informazzjoni lit tfal għaliex din hija garanzija biex it-tfal ikunu infurmati dwar id-drittijiet tagħhom. u importanti li t-tfal ma jingħatawx il ġenb irridu sistema legali li tagħti każ l interessi ta' dawn it tfal kull membru tal-unjoni ewropea għandu jassigura li t tfal meta jkun meħtieġ jingħataw assistenza legali. inizjattiva oħra tajba ta' min ifaħħarha hi li t tfal ikunu rrekordjati waqt li qed isirulhom il mistoqsijiet waqt l-interrogazzjoni. jiena nisħaq li t tfal għandhom jiġu trattati ta' tfal u għalhekk hu pożittiv li huma jingħataw il protezzjoni kollha li għandhom bżonn. din id direttiva hija xhieda sinjura president tal valuri ewropej ewropa mibnija fuq id-drittijiet u għalhekk li għandna nagħtuha l-appoġġ sħiħ tagħna. Grazzi uh, Signora President. Uh, Ms. Commissioner, dear colleagues, there are numerous cases known when fejn tfal jagħmlu reati korro ħafna lilin mill-vandalizmu, til um, ħafna um, affarijiet differenti. F'każ ta' tfal uh, ikbar minn 18 il-sena, Inqas minn 18 sena hemm ċertu regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti, per eżempju dritt tal-assistenza mandatorja minn avukat, eżaminazzjoni medika, trattament u daw kollha ma affarijiet importanti għalihom. Dawk li qed jittrattaw dawn il-persuni għandhom jiġu mħarġa kif suppost biex bekk mod effettiv eh, jassessjaw eh, din is-sitwazzjoni f'kull stadju tal-proċedimenti. Fl-aħħar Din hija kwistjoni ta' edukazzjoni, relazzjoni mal-familja, sens eh, ta' appartenenza u ħafna affarijiet oħrajn eh, u influenza fost fatturi oħrajn importanti. U minn barra dan ma jistax ikun hemm eh, tfolija tajba li fil-fatt in tagħha jitwassal għal dawn il-problemi f'dan il-perjodu tal-ħajja. Dawn id-drittijiet huma fost l-iktar bażiċi. Issa nadu Signora Zaborska. Komissarju, kollegi, hija ta' sorpriża li anka fl-Unjoni Ewropea kien hemm id-definizzjoni għat proċess tfal. Din hija raġuni għalfejn rati għandhom jaħdmu għabbażi ta' sistemi legali inkompleti. 12% ta' persuni kollha uh, eh, fil-ratju huma tfal. Irrid ikun hemm ċertu garanti għal kull tifel u tifla nkella dawn uh, ser jitil drittijiet fundamentali tagħhom lebda tifel jew tifla mandu jkun eh, vittma ta' proċess legali komplikat. Jiena nilqa proposta tal-Kummissjoni li hija instrument biex ikun hemm iktar tisjiet tal-ġustizzja. Nifraħ ukoll ir-rapporter għall sforzi tagħha biex nassiguraw li salvagwardji speċjali għat-tfal fi proċedimenti kriminali ma iwaslux għal ċertu noqqasijiet. Tajjeb mela nikkonkludu bis-Sinjura Wood minuta. I welcome the report drafted by my Nilqa il-rapport li rabbozzat il-kollega Katerina li jiena eħdim maħħa fil-intergroup dwar it-tfal. Kull ehm, ċittadin għandu jisegwi il-procedimenti kriminali u kollu dritt għal um, proċediment ġust dan kollu jrid isir fil-proċess kriminali u tfal huma mod partikolari vulnerabbli u għandhom jassistjaw is-sitwazzjoni speċifika u sant jiena kontenta li qed nara li dan ir-rapport eh, qed iqis l-interess l-aħjar interess ta' tfal. Jiena nixtieq nenfasizza r-rwol tal-prevenzjoni u wkoll l-integrazzjoni ta' tfal eh, suspettati minn reati eh, kriminali għal daqstant irid ikun hemm iktar il-poter ta' talim informali, parteċipazzjoni, inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni ta' tfal u ta' persuni żgħażagħ li eh, għaddew mis-sistema tal-ġustizzja kriminali. Dan japplika mod partikolari għal dawk svantaġġati li forsi fallew fis-sistema tal-edukazzjoni obbligatorja.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 l annimjament tal-proċedura u tad-dritt kriminali jekk ikun hemm arrest eh, mm, mandat arrest Ewropew jiena nappoġġaw wkoll idea tal mm, ta' tfal jagħmlu reati u li l-ambitu ta' dan id-dritt huwa forsi xi ftit wisa. Il-Kummissjoni forsi notat il-dibattitu fir-Repubblika Ċeka, eh, dibattitu jitratta kif il-niproteġu eh, il-privatezza ta' tfal f'din is-sitwazzjoni fej eh, tifel jew tifla jkunu għamlu reati seri il-pubbliku ma jrid situazzjoni fejn tfal jagħmlu eh, reati serje ħafna u ma ma jridux li jżommu l-anonimità, irridu jkunu jafu min għamel din dan it-tip ta' reat. Naħseb li għanna ambitu wisa. Grazie ħafna, President. Miljonu nofs u iktar jiffaċċaw il-ġustizzja kull sena imma sitt stati membri biss għandhom prosekutur għal persuni taħt l-età għal daqstant irrid ikun hemm rati apposta għal persuni ta' atleta irridu niżviluppaw ġustizzja indaqs tfal u rridu nirrispettaw id-drittijiet ta' tfal kif inhu stipulat mill-Unjoni Ewropea u l-Konvenzjoni dan ifisser taħriġ tal-imħalfin, l-avukati, prosekuturi u kull stat membru irrid joffri għajnuna legali u assistenza tal-avukat l persuni ta' atleta dan għandu jinkludi il l-integrazzjoni fis-soċjetà, protezzjoni u mhux marginalizzazzjoni ta' dawn il-persuni ta' tleta. Charles Dickens fid-diskrizzjoni tiegħu ta' Londra tal-19 il seklu dan fil-fatt mhuwiex dak li nixtiequ għall-Ewropa tal-21 seklu. Is-Sur Paul Cech. Grazzi, Signora President. Jina kont eh, ser nappoġġa dan l-abbozz ta' direttiva u dan ir-rapport u jiena nemmen li huwa importanti eh, li eh, ikun hemm saħħa miżewġ naħat li jiġu garantiti u jkun hemm ehm, drittijiet indaqsa tfal u biex bekk it-tfal ma jiġu zvantagġati minħabba l-età tagħhom il-mistoqsija hija din jekk eh, l-uniformità ta' drittijiet Ewropej u se tkun biżejjed. Is-sur Pospiċil tkellem iktar kmieni. Eh, nifhem ukoll minn naħa l-oħra li nies li ġew mill-quta minn eh, reat li sar minn tifel jew tifla jridu li l-informazzjoni tkun pubblika imma ċertu l-leġizlazzjoni jaf fil-fatt tnaqas il-rata tal-reati fossi tfal u għalda sant din miex eżattament soluzzjoni tant sempliċi. Issa naddu għas senjura Jorreva. Uh, thank you for... Onorevoli membri, grazzi għal din id-diskussjoni. Jiena nista u kol najt illi id-direttiva fil-fat huwa kontribuzzjoni oħra importanti biex aħna nħarsu l-persuna mixlija biex ikonna standards komuni minimi għal dak li għandu xaqsam il salvaguardi proċedurali. U għallura dawn l-arranġamenti u standard komuni minimu illi għadu nieqes fl-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea. Bekk, aħna edin niproponu dawn ir-regoli armonizzati. Il-proposta tara illi kona salvagwardi għal dawk l-aktar vulnerabli jiġifieri tfal. Intom tafu li dan l-aħħar adottajtu id-direttiva dwar il-preżunzjoni ta' noċenza u aħna reċentement proponejna wkoll direttiva dwar salvagwardji proċedurali u direttiva dwar l-lajnuna legali dawn huma wkoll għandhom jiġu adottati. Il-valur miżjud ta' din il-proposta xinu? Miżuri illi ikunu fl-ħar mill-aħħar fl-aqwa interessi ta' tfal biex bekk inkopru każijiet fejn persuna taħt l-età twetta qatt illi s-soċjetà tikkundanna permezz tal-liġi kriminali. Iżda fl-istess waqt is-soċjetà ma triċi ċaħat li dawn il tfal mill-opportunità li jerġgħu jibdew il-ħajja tagħhom u dan huwa fl-aħħar mill-aħħar fl-aqwa interess tas-soċjetà. Grazzi ħafna. Signora Kinici, trid tikkonkludi d-dibattitu għak joġbok? Grazzi, grazzi. Grazzi, grazzi President, grazzi lill kollegi għall interventi tagħhom għall apprezzament għal ftejm li ħaqna u bekk nitama li konna l-appoġġ tagħhom anki tal-gruppi politiċi tagħhom. Grazzi wkoll il-Kummissarju Jurava għall attenzjoni li tagħti direttiva u anki għal klinti għakillu u anki għall appoġġ tekniku illi kellna mill-Kummissjoni. Għada se nivvotaw dwar test illi jara li jkollna drittijiet speċifiċi għal dawn it-tfal illi jkunu għaddejjin proċedimenti kriminali. Se nivvotaw nivvotaw billi narfu li tajna kontribut biex ikonna spazju Ewropea għal ġustizzja penali. Bekk dan huwa liġi bħal oħrajn li wkoll jidħol fl-arkitettura u l-istruttura tal-regoli legali. Iżda wkoll hija direttiva li se wkoll tara li tnaqqas id-differenzi fost l-istati membri biex bekk inqisu fil-proċess penali il bżonnijiet ta' tfal, specialment meta jkunu situazzjonijiet diffiċli biex bekk aħna insostnu illi irridu nħarsu it-tfal f'kulunkwa ċirkustanza. U nikkonkludi, President, billi Namel nota personali din, din is-sena illi 20 sena illi nimpenja ruħi f'dan il-qasam u bekk jiena partikolarment kuntenta li kont rapporter ta' din id-direttiva biex bekk ikonna proċessi aktar ġusti għal tfal taħt l fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Merci beaucoup, madame.